imma ftit minuti lu ġejt informat illi se kolli namel dikjerazzjoni dwar ħaġa traġika li ġrat illum. Brabja u b'dispjaċis majna baffariet li ġraw f'ġo Willenden fil-Bad fil-Repubblika Ġermaniza 15 il-persuna ċirkostanzi traġika fi skola sekondarja mitu. Min għamil dan id-delitt kien wieħed ta' 17 sena li kien student din l-istess skola illi wara l-attak għatellilu bideħ. Kien hemm inċident ta' sparraturi meta dan din il-persuna donna ġennet u anke żewġ pulizija kienu feruti. Fisem il-Parlament Ewropew nixtieq nofri l-kondoljanzi tiegħi u s-solidarjetà tagħna il għall-familji tal-vittmi, il-vittmi kollha huma żgħażagħ ta' din l-iskola kif ukoll tletallima tal-istess skola din it-traġedja tiġi wara incidenti e, eh, simili ġraw ġol Finlandja huwa dmirna bħala politiċi responsabli fl-Unjoni Ewropea u fil-Stati membri kollha illi namlu minn kollox u dak kollu li nistgħu biex nassiguraw illi għatti bħal dawn nevitawhom kemm jista' jkun. Dejjem eh, forsi li nistgħu nagħtu eh, nużaw l-influenza tagħna għanna u kol incidenti ħor traġiku fl abama fejn ħattijħor kol qatel 10 persuni mill-inqas qabel ma qatel lilu nifsu dana ġol Obama. u għal boħra fisem kulħadd hawnhekk nixtieq nsemmi e- e- e- naħt il kondoljanzi l vittimit u il-familji tagħhom u nitlobkom jekk possibli possibbli illi niftakru f'dawn il-mejtin f'din dawn id-disgrazzi.